So colleagues, uh, we uh, begin again on our... Mela kollegi, inkomplu pl agenda tana. Kellna nibdew fid-49 minuta u s-saw ma' 49 minuta, niskuża ruħi. Mela, issa ser naddu għall istudju dwar il-sistema tal-Unjoni Ewropea għal protezzjoni komprensiva għal minoritajiet. Dan l-istudju ġie mitlub mill-Komitat Tana bħala parti mill-programm ta' riċerka annwali tal-Komitat Libe u ġie publikat mid-Dipartiment ta' Politika tal-Parlament għad drittijiet ta' ċittadini u affarijiet kostituzzjonali fawissu tas sena li għaddiet. Illum ser ikun hemm preżentazzjoni illi tmur tajab ħafna mal-aġenda tagħna għaliex daqt ser nkun qed nibdew nistudjaw il-rapport fuq inizjattiva propja ta' Sur Nagi eh, dwar l-standards minimi għal-minoritajiet l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea eh, li se jiġi prezentat fil-Kumitat Liben l-4 ta' Ġunju. Nixtieq se ngħaddi il-kelma minnu fih li sinjura Lina Lina Vosliute miċ-ċentru ehm, tal-istudji ta' politika Ewropej. Grazzi ħafna u l-odwa tajba lil kulħadd. Grazzi tal-li tajtuna din l-opportunità li nippreżentaw dan l-istudju. L-għon net nixtieq nirringrazzja lil Komitat Libe tal-li talab għal dan l-istudju u nixtieq nirringrazzja wkoll il-persuni eh, li kommissjonaw dan l-istudju u għamlu eh, sorveljanza tiegħu. Dan l-istudju sar war koordinazzjoni ta' erba kollegi inkluż sina, u aħna fil-fatt striħna ħafna fuq um, l-esperjenza ta' Sinjura Rosinova, Sinjura eh, Roginova dwar il-minorenzi religjużi u anka um, kollega jħor li jena fuq il-minoranzi il lingwistiċi u kol. Ħadna nota kif rajtu eh, illi anzi, dan l-istudju rajni ukoll mid-dawl mill-perspettiva ta' maqudin fid-diversità, jiġifieri kif aħna nipproteġu din l-università eh, din l-unità fid-diversità. Attualment jinħass il-bżon li kunem protezzjoni ta' dawn il-gruppi fil-minoranza minħabba xenofobija, minħabba mibeda, minħabba u koll li dan is suġġett qed ikun wieħed mqanqal ħafna fid-dibattitu politiku. Dan ġi riflessu koll fil-elezzjonijiet reċenti u anka fid-deċiżjonijiet li ttieħdu reċentement fil-Renju Unit Eh, kif nistgħu nipproteġu lil gruppi eh, illi jinsabu f'minoranza fil-ġejjeni. Dan l-istudju eh, hawnhekk qoddimkom fi 470 paġna tibżawx taqraw għaliex fil-verità parti kbira tiegħu huma annessi aħna elaborajna informazzjoni dwar is-sistema internazzjonali li huma l-punti ta' tħul tal-Unjoni Ewropea li huma l-punti prattiċi li rigwardaw lil dawn il-gruppi ta' minoranza fl-Ewropa u kif aħna nistgħu naqdu aħjar din il-kwistjoni mal-kwistjoni tal-istat ta' dritt kif tassew niżguraw li l-gruppi eh, li nsabu f'minoranza jiġu protetti anka meta l-istat ta' dritt ikun qed jixxejjen. Aħna dan l-approċ inkorporajnieh fit-triangolu ta' demokrazija drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt għaliex dawn huma it-tlet angoli illi iridu jibqaw intatti u stabli biex bekk il-non-diskriminazzjoni u l-ugwaljanza tkun tinsab fiċ-ċentru eh, tal-politika rajna l-bżon li jem li kunem approċ eh, fuq żewġ binari. Minn banda inti tipprovdi xi ħaġa speċifika għal ċittadini għaliex għandhom bżonnijiet speċifiċi lingwistiċi, kulturali u anka eh, reliġjużi. Mill-banda l-oħra però irrit ikun hemm l-aspett ta' non-diskriminazzjoni li jiġi trattat Fil-fatt, il-prinċipju ġenerali ta' non-diskriminazzjoni li jrid jiġi meqjus. Għalina kien importanti illi nindirizzaw il-kwistjoni ta' kif tipproteġi dawn il-gruppi meta jkun hemm razziżmu, eh, każijiet ta' razziżmu li jseħħu fil-kuntest tagħhom. Aħna isna il-gruppi f'minoranza lingwistika, eh, kulturali u anka reliġjuża Isna wkoll il- eh, il-gruppi li huma ġipsa pala ġipsis u aħna koprejna u koll l-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea u isna u koll pajis li jinsab fil-fazi ta' trattati ma' l-Unjoni Ewropea sħubija ġifir s-Serbja. Aħna ikkombinajna dan l-approċ eh, transettorjali fejn l-istat ta' dritt jew aħjar l-istat tal-gruppi minorenni li jeżerċitaw dan id-dritt jiddependi fuq l-istatus ta' residenza, jiġifieri fejn il-persuni huma jew ċittadini tal-Unjoni Ewropea, ċittadini ta' pajjiżi terzi, ċittadini li qed jirrikjedu l-azil, eccetera. Fl-opinjoni tagħna dan varja ħafna minn grupp għal ieħor u dawk illi qed jiġu meqjusa bħala il-gruppi minorenni eh, f'minoranza ġodda u anka pajjiżi li qed jirkiedu l-azil persuni skużawni qed jirkiedu l-azil mm, jirrispondu b'mod differenti ħafna fil-fatt dan huwa wieħed mill-elementi prinċipali illi u l-iktar l-inqas gruppi li għandhom il-possibilità li jintegraw. u fil-fatt eh, huma uh, fost l-iktar gruppi illi id-drittijiet tagħhom huma imminati. Aħna iffukajna fuq uh, riċerka, desk research, u aħna fil-fatt irċivejna 75 tweġiba mill-11 l-istat membru involut. Irċivejna wkoll eh, tweġibiet minant l-istituzzjonijiet li kooperaw ma' Equinet u anka ċivejna tweġibit minant l-istituzzjonijiet li jgħinu u jaħdmu ma dawn il-gruppi li nsabu f'minoranza. Is-sejba l-kbira kienet illi meta l-istat ta' dritt juri li hemm nuqqas ta' protezzjoni ta' dawn il-gruppi minorenni Mm, l-ewwel sinjal mm, ikun illi ikun hemm anzi, meta jkun hemm l ewwel każijiet ta' nuqqas ta' stat ta' dritt f'pajjiż l ewwel grupp li intlaqtu fost l ewwel gruppi li ntlaqtu jkunu propju dawn. Attualment fl-Unjoni Ewropea hemm 8% tal-popolazzjoni illi hija meqjusa bħala popolazzjoni li hija mm, f'minoranza u 10% ta' tal-persuni hija minoranza lingwistika. Jeżisti artiklu 2 illi jgħid illi drittijiet tal-bniedem inkluż id-drittijiet ta' dawk il-persuni li appartjenu għal gruppi ta' minoranza huma imħarsin minn eh, mill-karta ta' drittijiet, partikolarment artiklu 22, illi jitkellem dwar il-ħarsin ta' drittijiet ta' gruppi li nsabu f'minoranza. Għalina, kien interessanti ħafna illi wieħed iqis l-speċifiċitajiet tal-Unjoni Ewropea fil-każ ta' ċittadini li jintlaqtu mid-direttiva dwar il-kwalità tal-ħajja ta' ċittadini eh, għaliex spiss dawn il-gruppi jitħallew id-drittijiet aħjar ta' dawn il-gruppi jitħallew fidejn mm, istituzzjonijiet internazzjonali bħal per eżempju il-Konsil tal-Europa, però hemm ċerta speċifiċitajiet tal-Unjoni Ewropea illi jitolbu illi ma nistriħux fuq eh, istituzzjonijiet internazzjonali par peżempju l-Konsil tal-Ewropa għaliex hemm appuntu ċerta każijiet speċifiċi għall-Unjoni Ewropea. Per eżempju, jekk ikun hemm id-diskriminazzjoni tal-grupp etniku Roma, dan ser ixejjen il-fiduċja f'investigazzjonijiet kriminali u ġudizzjarji jekk aħna naraw illi drittijiet tal-persuni Roma ma jinżammux, ma jinstamawx fis-sistema ġudizzjarja jew dawn il-persuni, numru ta' persuni fil-ħabsijiet, um, eccetera, ikunu għalli zzejiet, allura tixejjen il-fiduċa reċiproka u għalek ikunem bżon illi uh, dan jiġi meqjus. U fil-fat dan ġi konfermat minn diversi kazijiet li smajna mill-Orti uh, eh, Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem. Qed naraw ukoll illi l-Unjoni Ewropea proattiva ħafna f'dik li integrazzjoni tal-Roma u importanti li tieħdu fil-waqt li dan huwa pass fid-direzzjoni tajba, però il-fatt illi kwistjonijiet finanzjarji u ekonomiċi jirbħu fuq kwistjonijiet ta' diskriminazzjoni hija ħaġa li tħassibna. Għalhekk aħna qed nisqu li fil- periodu ta' programmazzjoni l-ġdid għandu jkun hemm programm għall inklużjoni tal-Roma. U nifukaw b'mod ċar illi l-organizzazzjoni tas soċjetà ċivili u il-gruppi li jirrappreżentaw l-Roma ikunu prezenti anka fl-istituzzjonijiet biex jitnaqqas dan l-element diskriminatorju. Rajna wkoll illi il-fondi tas soċjetà ċivili, jiġifieri min jirrappreżenta l minoritajiet fil-verità li jiġri huwa li ma jkunx hemm gruppi li jkunu qed jirrappreżentaw lil-Roma biżejjed fil pożizzjonijiet ta', ta poter, barra minn rajna illi l-indipendenza ta' korpi mm, kostituzzjonali u l-possibiltajiet tagħhom illi jiddefendu d-drittijiet ta' dawn il-gruppi huwa ta' importanza kbira. Wieħed mill-aspetti prinċipali illi koprejna u dan taraħ b'mod ċar fl-annessi huwa l kwistjoni ta' nuqqas ta' konformità fil-mekanizmi internazzjonali differenti bħal UPR il-Kumitat għal l-eradikazzjoni tal-diskriminazzjoni etnika gruppi li jġildu kontra diskriminazzjoni fil-konfront tan nisa etc. Dan qed issir xi ftit repetittiv, jiġifieri kull ma jmur qed ikun hemm iżjed nuqqas ta' konformità mal-mekkaniżmi u l-istandards internazzjonali xiftit ta' għajja jew xiftit ta' riluttanza ta' tal-gvernijiet illi jistudjaw dawn il-kwistjonijiet ta' nuqqas ta' konformita fil-kuntest ta' dawn il-gruppi iżżar. Dan ġi sfidat fil-, fil xkien il-kas propju fil-11 stat membru. Uh, one, uh, one of the key issues Waħda mill-kwistjonijiet ewlenin hija illi ta' spiss fil-qalba ta' mekanizmi internazzjonali u reġjonali hemm ħeġġa politika. Partiti politiċi huma interessati illi jaderixxu għall standards internazzjonali u anzi jikkompetu fosthom biex jaraw min se jkun l-iktar li jġib kisbiet fejn jifru drittijiet tal-bniedem. Però xi kultant dan ma jkunx minnu. Għaldaqstant il-monitoraċ huwa wieħed mill-kwistjonijiet enin fejn nistgħu naraw rwol iktar involut. Anka per eżempju fejn ma jkunx hemm ratifikazzjoni ta' direttivi u aħna rajna kif din l-istampa madwar l-Unjoni Ewropea dawk li ma, ma jirratifikawx eh, ċertu um, direttivi jew dokumenti. Jekk inħarsu nerġaw lejn l-istat ta' dritt naraw li hemm tliet xenarji fejn jitru l-istati membri. L-ewwel wieħed l-istati membri ikollhom stat ta' dritt, u ikollhom drittijiet fundamentali protetti, però jkun hemm każijiet individwi, però l-istati membri l-autoritajiet nazzjonali jkunu effiċjenti eh, f'kif jindirizzawhom. It-tieni xenarju huwa li jkun hemm sinjali ta' diskriminazzjoni istituzzjonali lejn il-minoranzi. Però meta mbagħad ikun hemm mekkaniżmi internazzjonali li jinterferixxu, normalment mbagħad jiġu protetti. it tieni xenarju huwa fejn l-istat ta' dritt mhuwiex intatt u hemmhekk huwa verament diffiċli biex t-intervjeni u biex tkun tista' toffri rimedju għas-sitwazzjoni anke li xi kultant ikun tar wisq. Fejn naraw il-mekkaniżmi tal-istat ta' dritt aħna għadin nixtiequ nirrikorru għall-Kummissjoni Ewropea illi tkun tista' tħares f'din it-tip ta' violazzjonijiet sistematiċi din il-Kummissjoni kieku tkun tista' tiġbor evidenza ta' riski persistenti jew serji u tkun anka tista' tintervjeni qabel ma' sitwazzjoni tkun serja wis, jiġifieri xenarju tlieta, jiġifieri fejn imbagħad ikun tard wis biex titkellem mal-istati membri. Bħala indikaturi fejn jidħol pereżempju l-ġbiri tal-evidenza aħna nirrakkomandaw illi ikun hemm ċertu każijiet pilota mill-Qorti tal-Ġustizzja fejn jaraw li jkun hemm numru li ta' każijiet, pereżempju. Kif ukoll li naraw kif il-ġudizzji jiġu implementati kif ukoll ir-rivista tal-implementazzjoni u jekk hemmx miżuri ta' kif tara l-istat ikun eh, qed isegwi regola 39. Aħna wkoll naraw li l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali għandha eh, tkun il-karta li tagħti eh, drittijiet fis u ma nillimitawx setturi fejn l-Unjoni Ewropea tkun tista' tintervjeni Kemm inkella l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biss ikun jistgħu jintervjenu. Għal daqstant jiġi preservat artiklu 51 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Aħna naraw li hemm potenzjal kbir billi nkunu nistgħu naqdu ċertu ksur tal-liġijiet ta' drittijiet fundamentali u naraw mbagħad kif id-demokrazija u l-istat ta' dritt um, jimxu fil stati membri varji. Kif ukoll fejn tidħol il-qorti tal-ġustizja tal-Unjoni Ewropea kif ukoll interventi minn partijiet terzi jistgħu jkunu relevanti f'każijiet ta' reati bbażati fuq mibeta kif ukoll fejn jitru pereżempju elementi konġunti kif ukoll mekkaniżmi oħra internazzjonali. Aħna għadin naraw ukoll l-importanza u l-potenzjal illi nużaw miżuri interim jew inkella miżuri ta' friżar mill-istituzzjonijiet illi jkunu jistgħu waqfu stati membri milli jaġixxu b'ċertu modijiet. Aħna naraw ukoll li kien hemm diversi proposti interessanti li tresqu mill-Parlament, per eżempju fejn jittidħol il-soċjetà ċivili indipendenti kif ukoll kondizzjonalità għal numru ta' ehm, ċertu afas, qafas l-MFF aħna naraw kif dan jistaw kol potenzjalment jappoġġja id-drittijiet tal-minoranzi u li minoranzi igawdu minn standards simili tul eh, madwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi u nilqa kwalunkwe mistoqsijiet jew klarifikazzjonijiet li għandek bżonn. Grazzi ħafna, m'għandniex ħafna membri preżenti, grazzi l dawk li għadinaw. Jena nixtieq ngħid illi rajt il-rapport tal-minoranzi fl-2004 meta kien hemm il-tħul ta' diversi stati membri. U nishtiq nirringrazzja lil ko-awturi tiegħek fuq dan ir-rapport Sergio Carrera għaliex hija kwestjoni estremament komplikata anka id-definizzjoni ta' minoranzi madwar l-Unjoni Ewropea kwistjoni fl-2004 um, meta kien hemm it-tul ta' diversi stati membri għaliex kena direttiva fuq l-gwajanza bej ratet u direttivi oħrajn li kienu importanti ħafna, pero nissa naraw illi l-idea, il-kunċett ta' xinu minoranza bħalma semmejt inti ta' spess ikun hemm affas internazzjonali pereżempju il-ġnus Magħquda, il-Kunsill tal-Ewropa, etc. U dan iwassal biex l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jkunu tassew komplikati. U hija mistoqsija kbira x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea. Fejn jitru per eżempju ċertu direttivi pal implementazzjoni ta' direttiva tal-ugwaljanza bejn ir-ratet ma tantx kienet ta' suċess. Għal daqstant, Dan ir-rapport huwa importanti ħafna. U s-sur Nagi ser ukoll jikkumenta fuqu il-valur ta' dan ir-rapport huwa kbir ħafna u nittama illi jintuża u għax l-awtur huwa tassew esperjenzati f'dan il-qasam per eżempju s-Sinjura Gilt li hija avukat. U din hija kwistjoni tassew komplessa u li nispera li se jiġri b'dan ir-rapport u li n-nies jidentifikaw x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea. U din hija naqra ta' problema. Kien hemm dawk li jipproponew pereżempju bordijiet ta' evalwazzjoni fih dan l-Unjoni Ewropea. Pal eżempju. Din hija proċedura jibsa għal minoranzi li jesperjenzaw diskriminazzjoni li għaddu mis-sistema legali Allura l-Unjoni Ewropea x'rwol għandu jkoll hemmhekk, pereżempju għandna mekkaniżmi ta' drittijiet fundamentali, però kif għandhom jiġu applikati fih dan l-istati membri fejn jitolhom bat l-individwu. Dan ir-rapport huwa tassew importanti biex inkun nistgħu nidentifikaw fejn l-Unjoni Ewropea tista' tiżvolġi rwol. Tassew naħseb li hija biċċa xogħol tajba, però hija kwistjoni komplikata li tqarraq bik il-kwistjoni ta' minoranzi hija xi ħaġa li tidħol fis-sistema legali internazzjonali għal daqstant nirrakkomanda lin nies biex jaqrawha. Dan mhuwiex rapport li ġie miktub bla doċ imma huwa tassew dokument importanti. Nirringrazzjak ħafna tar-rapport. Hemm xi mistoqsijiet speċjalment fuq dan ir-rapport. Jien għandi mistoqsija jekk ħadd m'għandu. Le? Il-mistoqsija kieku tkun fuq il-minoranzi direttivi waħda mill-affarijiet li se jiġru bir-rapport tas sur Nagi huwa li nidentifikaw minoranzi minoranzi lingwistiċi oħrajn. Minħabba li inti ktibt il-rapport, x'inhi l-idea tiegħek ta' definizzjoni ta' x'inhi minoranza um, illi hija suġġetta għal diskriminazzjoni, kif taħseb li din it-tifsira nbidlet tul iż-żminijiet? kif minoranzi differenti jidħlu fiha din. Pereżempju gruppi ta' nies li ibatu minn diskriminazzjonijiet, pereżempju eżempju ta' razza, abbas ta' reliġjon, fejn jidħlu iċ-ċittadini Ewropej f'din it-tifsira? Xjaraw huma bħala is-sistemi ta' protezzjoni għalihom jistennew li l-protezzjoni tiġi pereżempju kieku jiena ċittadin ta', ta Ewropew u għat insofri diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol għaliex jena musulman. Jiena x'nippretendi mill-Unjoni Ewropea, nippretendi li niġi protett minn direttiva jew xi ħaġa iktar għolja. Nara li l-nifsi para minoranza f'dik is-sitwazzjoni. Hija kwistjoni komplikata Pero jiena verament nisfida li xaħat li jaqra dan il-rapport u jifem f'kas individwi jew inkella meta jkun hemm kas ta' gruppi, per eżempju minoranza Roma, xnejdu fuq il-protezzjoni li għalihom. hija bħala individwi, hija protezzjoni bħala grupp, il-sistema legali tal-pajis, Unjoni Ewropea xibtar għanda f'dawn il-kwistjonijiet. Hija mistoqsija kbira ħafna, però hija mistoqsija importanti għaliex namlu dawn ir-rapporti fuq inizjattiva propja, però fl-aħħar mill-aħħar x'inhi x'inhu r-rwol tal-Unjoni Ewropea għaliex hija huwa settur pjuttost progressiv anka għal komitati li kien responsabli għal direttivi, pero hemm ukoll il-direttiva orizzontali, x'inhu r-wol tagħha f'dan kollu, anzi tidħol f'dan kollu? Thank you so much for your kind words and for the question. Grazzi ħafna għal kliem tijak u għal mistoqsija tijak. Aħna rajna li fej jitlu definizjonijiet bħalissa hija huwa settur esklusiv biex l-istati membri stess jidentifikaw x'inhuma minoranzi jew inkella pereżempju il-konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa. tal kunsill tal ewropa Però għalina miex eżattament kwestjoni ta' tifsira minn huma l-minoranzi, iżda fejn ikun hemm sitwazzjonijiet ta' diskriminazzjoni sistematika istituzzjonali x'nistgħu nagħmlu. Aħna jiġri ħadna dan l-angolu fir-rapport. U aħna naraw li iktar milli ikollok id-dritt li t-identifika xinu ma t-tifsiriet, per eżempju fil-kas ta' Roma, l-Unjoni Ewropea diġa għamlet ħafna anka grazzi għal miżuri ta' politika u anzi diġa bdiet tibni tifsira ta' xini din il-minoranza u anka ftit mill-miżuri li jippermettu l-nies Roma u l-istati membri kif jistgħu jkunu iktar protetti anke pereżempju ċittadini nomadi jekk nagħtu titwila lura lejn il-passat, mhux fil-bot fl-2010 pereżempju u l-kwistjonijiet u l-kontroversji fuq l-espulsjoni tar Roma pereżempju minn Franza u l-Italja, dawn il-kwistjonijiet ma ġewx indirizzati minn strateġiji ta' integrazzjoni nazzjonali Għaldaqstant għandna bżonn nidentifikaw meta ssir istituzzjonali u meta jkun hemm ċertu minoranzi li jisfaw fil-mira ta' diskriminazzjoni li um, natu titwila f'dak l-aspett. fir rigward tal-mistoqsija tiegħek ta' kif l-Unjoni Ewropea tista' tiżvolġi rwol aħjar biex tipproteġi l-individwi, jien naħseb il-fkażijiet individwali hemm potenzjal kbir għal direttiva orizzontali dik dwar il-non-diskriminazzjoni illi għada um, ma ġietx naħseb li huwa importanti li ikun hemm protezzjoni ugwali għal nies kemm jekk huma jisfaw vittmi ta' diskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol jew anke f'setturi oħra pereżempju fil-ħajja pubblika mhux jiġifieri li nibbażaw biss fuq il-kuntest. Il-direttiva dwar l-ugwaljanza tar-razza tipprovdi protezzjoni kbira ħafna u opportunitajiet ugwali. Issa tipprovdi biss protezzjoni fil-qasam tax xogħol. Din hija xi ħaġa li għandha bżonn tiġi indirizzata fl-istituzzjonijiet sistematiċi, istituzzjonijiet per eżempju, meta jkun hemm ċertu diskriminazzjoni eh, minħabba li eh, ħarsu drittijiet biss tal-maġġoranza, huwa importanti ħafna illi ikun hemm mekkaniżmi nazzjonali per eżempju entitajiet tal-ugwaljanza illi ikun hemm ċertu monitoraġġ Għal daqstan taħna unek advokajna għall approċ ta' stat ta' dritt biex vera jiddaħħal f'din is-sistema. Grazzi ħafna. Thank you very much, and as I said at the beginning. Grazzi ħafna palma diġaħet dan huwa rapport sostanzjali ħafna il nistama jkollu lil anka lilin minn min dan il-kuntest biss fejn jitru drittijiet fundamentali u anka xogħol drittijiet ta' minoranzi proset ħafna għal xogħol tiegħek u jekk jogħġbok sellili għal kollegi tiegħek li jenuk biex tikteb dan ir-rapport. Aħna issa nistgħu immexxu għal punt 5, 6, 7, 8, 9 u 10 kif ukoll 11 u 12 illi kollha kemm huma rapportijiet fuq pajjiżi u rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni għal deċiżjonijiet ta' Kunsill biex jinfetħu eh, negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u għat ta' pajjiżi fil-Mediterran fil-Afrika ta' fuq kif ukoll il-Vant nofsani u kif ukoll l-Europol aħna rajna rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni tal-25 ta' April dawn huma l-Alġerija, Izrael, l-Eġittu, it-Tunezija, l-Marokk u l-Alġerija. Bħala relatur jiena nixtieq ngħid l-Parlament biex ikonkludi id-deliberazzjonijiet malajr. Aħna ġejna informati li l kunsell l-Europol u ma tassew imħeġġa li jibdew in-negozjati malajr kemm jista' jkun ma' ċertu pajjiżi. biex nispiega l-konftit ġeja spiegazzjoni pjuttost fit-tul, pero jekk ħudu paċenzja bija, aħna ġejna informati li l-Kunsil u Europol huma tassew jistenew biħġarhom biex jibdew daw il-negozjati. Aħna natu l-kunsens tagħna fit-tmiem il-negozjati. U importanti ħafna illi kemm il-Kunsil kif ukoll il-Kummissjoni kif ukoll il-pajjiżi konċernati jkun hemm kooperazzjoni fis-sieħ magħhom Bħalma intom diġa rajtu fl-abbozz tar rapport, però ma naħsibx li intom għom daw. Però jekk intom għom in-negozjati il-mandati ta' negozjati għandhom tassew jirriflettu il-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea, l-inforzar ta' liġija tassew importanti biex dawn ikunu effettivi. Għal daqstant għanna bżon noqdu attenti illi din id-data għanda tiġi trasferita mandomx jitnaqsu il-protezzjonijiet ta' drittijiet bħala li DPS diġa qalet fl-opinjoni tagħha huwa kruċjali għal għal preċiżjoni ta' per eżempju l-evalwazzjoni ta' impatt ta' kull pajjiż biex ikunu jistgħu jintegraw dawn il-ftejmiet, per eżempju, kussjonijiet bħal proċessar um, jew inkella periodi ta' evalwazzjoni u anka l-proibizzjoni ta' li tiġi um, irrid ikun hemm anka ċertu eh, parametri stretti, però għandna bżonn ukoll niddiskutu fid-dettall dwar it-tipi ta' reati u t-tifsiriet tagħhom. Għal daqstan taħ l-Unjoni Ewropea li DPS u anka l-awtoritajiet ta' Eh, protezzjoni tad data nazzjonali. Mhux il-pajjiżi kollha għandhom entitajiet simili ta' monitoraġġ għal daqstant jiena qed nipproponi li ż-żewġ partijiet jagħmlu tifsira u jistabilixxu din it-tip ta' awtorità li tkun tista' tissospendi jew twaqqaf il-ftehim jekk ikun hemm xi tip ta' ksur. Huwa ċar li kwalunkwe data li tiġi skambjata tista' biss tmexxi din id-data fiħdan l-istess pajjiż. U daqsant huwa importanti illi kwalunkwe data illi tikxef xi tip ta' oriġini etnika jew razzjali jew inkella opinjoni politiċi jew inkella twemmin reliġjuż jew filosofiku eh, sħubija fi trade unions, data ġenetika u importanti ħafna li jkun hemm ċertu parametri. Għaldaqstant huwa importanti illi aħna noqogħdu attenti u l-standards tagħna Ewropea għal protezzjoni tad data id-drittijiet tal-bniedem u l-kontabilità ma ma jiġux, ma jintmissux. Għal daqstant għana bżon naraw illi il-karta il ta' drittijiet u il-laki eżistenti għal protezzjoni ta' data tal-Unjoni Ewropea ma jkunx hemm ksur tagħhom. Għadaqsan tissa nixtieq ngħaddi l-kelma lill-gruppi politiċi biex ikun jistgħu jintervjenu nixtieq ninforma lill kollegi li jana rappreżentanti mill-Kummissjoni u l-DPS preżenti li jistgħu wkoll iqajmu xi mistoqsijiet. Mrs. Min jixtieq jitkellem? il-Sinjura Sipel. Grazzi, l għanet fejn idħu dawn il-ftejemiet f'dawn il-pajizi differenti fl-introduzzjoni tiegħek inti diġà semmejt uħut mill-problemi li aħna jista' jkollna u naħseb li jiena nista' biss nissottolinja mhux biss li s-sitwazzjoni fil-pajjiżi kollha li għandna bħalissa fuq il-lista huma differenti ħafna Imma hemm ukoll problema fuq il-livell ta' kif nistgħu immexxu f'dawn il-pajjiżi, x'tip ta' kontroll għandna f'dan il-pajjiżi u nittama illi dan jiġi jikkonsidrat biex bċertu mod aħna ma natux data ta' ċittadini Ewropej fejn aħna mbagħad m'għandniex assigurazzjonijiet ta' x'ikunu l-konsegwenzi ta' din il-datan it-trasferiment ta' data jew fej tispiċċa. Għaldaqsan diġa kena l-ewwel skambju ma' Europol u l-Kummissjoni, però naħseb illi ikun iktar tajnuna jekk ikollna risposta risposti għanzi iktar dettaljati fuq x'inhuwa neċessarju jiġifir nishtiq nerġa' nistotolina dak li attenti u li konna skambju kritiku mal-istituzzjonijiet l-oħra biex niskopru xinu ma' riski u xogħol hemm bżonn fix-xhur li ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna tassew ta' għajnuna. Xi kontributi oħrajn? Forsi fir-rigward tal kunsel per eżempju jixtieq ħaġa il-rappreżentant tal kunsel Thank you very much, Mr. Chairman, for giving... Grazzi ħafna, Sir President, tal-li għaddejt il-kelma. Minna ħatana kif edin l-affarijiet palissa fil-Konsil, jiena qed nirrappreżenta l-Presidenza kif ukoll il-grupp ta' ħidma li kienem fil deċizjoniet tal-Konsil. Diġa kena sitt laqat u anka deċizjoni, abbozzi ta' deċizjoniet tal-Konsil ġew diskussi. Basikament, l-istati membri jużaw kull opportunità li kellhom biex jenfasizzaw illi għandu jkonna ċertu kontrolli preċiżi fejn jidħol il-protezzjoni tal-data personali kif ukoll il-ħelsien tal-individwi. Kif inti diġà semmejt sur President fl-introduzzjoni tiegħek, diġà kellna opinjoni mill-DPS li aħna wkoll ipprovajna ninkorporawha fil-test kemm jista' jkun. fil laqgħa tagħna li jmiss jiġifieri ta' għada aħna nittamaw illi ser nkunu nistaw naqblu fuq it-test u niproċedu bl-adozzjoni fuq livell ta' kunsill. Grazzi. Okay, thank you. And for the Commission, Mr. Michi. Grazzi ħafna u għal kummissjoni, Sur Michi. Grazzi ħafna, bonġu l membri kollha. Nixtieq nirringrazzjak Sur President kif ukoll ir-relatur għal dawn il-rapporti, dawn il-kontributi li provdejtu l-inna kolla partikolarment waqt li għedin nipreparaw għal negozjati u għal proċedura ta' negozjati. Naħseb li aħna kompletament naqblu ma tħassib taħkom. Għanna bżonna ċertaw ruħna illi il-ftejim, anzi il-ftejimiet li jisiru fil-futur, ikollhom fil-qalba tagħhom il-protezzjoni tal-dritt tal-privatija u tal-data personali u drittijiet fundamentali oħra palma huma imnizra fil-karta ta' drittijiet. Aħna e- provajna fil-kommissjoni għamilna minn kollox fl-opinjoni tiegħi biex naraw li l-protezzjonijiet kollha neċessarji ikunu parti integrali tal-direttivi ta' negozjati. Bħalma għadhom kemm għalu il-presidenza kien hemm numru ta' diskussjonijiet ma' qatt ta' stati membri fuq dawn id-direttivi ta' negozjati u dawn id-diskussjonijiet tassew permettew biex tissaħħaħ iktar jissaħħaħ iktar dan it-test u jiena nittama li jintom tkunu tal-opinjoni illi id-direttivi u d-deċizjoniet tal-Kunsill li aħna għadin nissennew il-Kunsill jadotta dal-waqt biex il-Kummissjoni tkun tista' tibda negozjani illi dawn se jirriflettu naħseb l-interità kollha il-punti li jintom semmejtu fl-abbozz tar-rapport tagħkom bħalma diġa semma u koll jirrifletti u koll għat ta' tħassib mill-DPS fl-opinjoni u li taħħom illi taw f'Marzu. Forsi fuq wieħed mill-punti nixtieq nikkummenta. Ir-rapport ta'kom jitkellem dwar ir-rwol ta' awtorità ta' monitoraġġ f'dawn il-pajjiżi u żgur li jkun hemm awtorità indipendenti ta' monitoraġġ hija naħseb il-ġebla ta' xewka tal-protezzjonijiet. U għal daqstant dan huwa qani li aħna se nitħabtu biex nlaħquh għal daqstant għandu ikunem poter illi twaqqaf jew eh, illi twaqqaf jew tissospendi l-ftehim naħseb illi jaf imur li lin minn awtorità ta' supervizjoni fejn imbagħad niġu biex nassiguraw illi dawn il-protezzjonijiet jiġu implementati mill-parti l-oħra jiena mbagħad inħares lejn il-direttivi ta' negozjati li jidħlu fil-mekkanizmi ta' monitoraċ kif ukoll fl-evalwazzjoni perjodika ta' dawn il-ftejmiet huwa ċar li din se tkun xaġa ta' importanza fuq l-aġenda tal-Kommissjoni u fl-aħħar biex nikkonkludi, Sur President, nixtieq nassigurak li l-Kummissjoni tkun tassew kuntenta biex tirrapporta regolarment lil dan il-Kumitat fejn jitlu il-proċeduri ta' dan in-negozjati. Grazzi. Grazzi ħafna u fl-aħħar minnaħa ta' li DPS sur Virovski. Grazzi jekk jogħġbok eh, għall-kontribut tiegħek. Uh, Grazzi Sur President, ħafna mill-opinjonijiet diġa ġew inkorporati fil-diskussjoni bikrija li kienet saret fil-Parlament Ewropew jiena xtaqt biss nżid li aħna verament kontenti kif eh, ġir uh, ippreżentat ir-rapport u jiena naħseb li dak li hemm fir-rapport huwa essenzjali fejn jitru negozjati Eh, f'dan is-suġġett. Nixtieq nippreċiża tlieta minnhom li huma importanti ħafna. L-ewwel waħda hija marbuta mal-trasferiment tad-data fejn għandna żewġ punti fir-rapport illi ġew illi ġie preżentat illum. Fili jgħidu li trasferiment ulterjuri tad-data fiħdan il-pajjiż għandhom biss ikunu marbuta um, bli d-data fil-pajjiż u ma jkunx hemm trasferiment ulterjuri lil pajjiżi oħra. Dawn huma affarijiet essenzjali għax xogħol prattiku ta' kwalunkwe ftehim ta' din natura ftehim li aħna nifmu li kellu riżultati effettivi ħafna fejn tidħol Europol u nittamaw li jiġu rispettati il-protezzjonijiet. It-tieni punt nishtuq nenfasizzaw u għalli il-rapport għet sejjaħ u koll illi Europol għanda tirrispetta r restrizzjoni fuq data personali, il-restrizzjonijiet li ġew um, mill-istati membri jena naqbel mill-kommenti li diġant għalu għawnek fuq l-importanza ta' livelli differenti ta' protezzjoni fil-pajjiżi, speċjalment pajjiżi bħal Izrael pereżempju, pajjiżi li m'għandhomx informazzjoni ta' protezzjoni ta' data bħal Alġerija pereżempju. Għaldaqstant jiena nixtieq mhux nagħti eh, titwila lejn dawn il-pajjiżi, imma illi naraw li dawn kollha jkunu bil-miktub. Grazie ħafna l sur Vjerovski naħseb li bekk. Eh, nistgħu nagħlqu ir-round ta' kontributi l-iskadenza biex tresqu l-emendi hija 30 ta' Mejju sa' 6 ta' flaxija. L-intenzjoni tagħna hija illi dan il- dan il-fajl jitressaq fil-plenarja ta' Lulju. Grazzi ħafna, grazzi Birkit u nirringrazzja il-kollegi tal-kontribut tagħhom. Again, a bit ahead of time, I'm just checking if we can go. Edin ftit kmini, eh, nistaw nibdew il-punti li mista sipol? Do we? Okay. So colleagues have been advised that... Um, mela, kollegi, għal punt numru 14 dwar is-sipol, għadhom kif informawni li il-kollegi li jridu jkunu prezenti għal dan il-punt għadhom ma waslux, allura ser ikonna nifqu għal 30 minuta. Skużawni. Illum qed naġlu iżjed milli ħsibna, mela punt 14 dwar is-sipol se nibdew fil-11. Hemm xi ċans li jiġu ftit qabel? Mela, nista' nikkonferma li ħanifqu għal nofsija. Okke ġobkom. Kieġabkom nerġaw nil-taqaw fil-11 naqs 5. Ser nieħdu waqfa ta' 25 minuta u nkomplu punt 14. 10.55, thank you. 10, sorry, is it strange that it's 10.55 instead of 11? Fil-11 naqas 5 mill-flok fil-11, u bat il-votazzjoni nibdew fil-11 u kwart, il-lura ikonna 20 minuta l-punt 14. Yeah.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

Colleagues, thank you for your patience. Kollegi, grazzi tal-paċenzja. Nistaw naddu għal punt numru 14 qabel ma naddu għal votazzjoni fil-11 u kwart. Irnexxina nkopru ħafna punti fuq l-aġenda mal-ajru għalhekk qed ikonna nif u sama nistennew il-kollegi jaslu mela għandna punt numru 14 qabel il-votazzjoni, jiġifieri il-żjara ta' delegazzjoni tal-Libe is-Sipol. Il Eh, dina kienet ġara li seħet fil-5 u 6 ta' april kienet immexxija minn Kinga Gall, illi hija il-Viċi President tal-Libe. U Sinjura Gall kienet ukoll rapporter tal-Parlament Ewropew għal-regolament Sipol fl-2014-2015. Allura serre nitlob li Sinjura Gall. Anzi le, Sur Mamikins l-ewwel? Mela, għan itlop il-Kinga l-ewel biex eh, tippreżentana la bozza rapport dwar il-missjoni, mbagħad u wara nagħdu l-kelma l Mamikins. Sinjura Kinga Gall. Grazie President. E permettu li najt kontejn fuq din il-missjoni illi kellna. Uh, Is-sipol f'April ser nispjega ftit ukoll dwar ir-rapport. Dak kollu li huwa ta' importanza tistgħu issibuh fir-rapport jekk tidu tagħtuh titwilla. Jiena ħa nipprova nagħtikom ftit informazzjoni ta' fuq fuq imma ser nisħaq fuq li messaġġi importanti. L-ewwel nett. Rari konna l-opportunità namlu missjoni li fija nirrikonoxxu dak li kun sar hawnhekk Il-istaff tas sipol għalunna illi Peress li konna aħna li emendajna u suġġerejna l-mandat il ġdijt ta' Sipol, dak il-mandat kellu eh, effett viżibli ħafna fil-ħidma li tagħmel is-Sipol. Qabel kienu daqsxejn mitlufin ma kienux jaf eżattament eh, x'kien il-kamp tagħhom imma issa femu iżjed ċar li huma karigati mit-taħriġ fi kwistjonijiet ta' sigurtà, eh, il-ġlida kontra terrorizmu, eċċetera, u issa jistaw ukoll li komplu jferxu l-arfin u l-esperjenza tagħhom mal eh, ma bqija ta' ma' persuni oħrajn li jaħdmu fl-istess qasam. U dan kien kollu possibbli għaliex aħna propju emendajna il-mandat u għalhekk huma faħru ħafna dak li jagħmel il-Libe u l-Parlament. Biex nżom fil-qosor, lan ta' delegazzjoni kien illi eh, tifhem x'kienu l aħħar sviluppi fil-ħidma ta' Sipol ftik li għal-investigat eh, wara il-ġeddotta il qafasġi ta' Sipol fl-2016. Jiena u l-kollega Mamikins mill-grupp ta' soċjalisti kellna dibattiti interessanti ħafna ma' direttur eżekuttiv, mal-viċi direttur u anka ma' uffiċjali għoli oħrajn mill-Aġenzija. Anka l-kollegi mis-segretarjat tal libem lu biċċa xogħol tajba ħafna fl-organizzazzjoni tal-avveniment u nemmen illi il rapport juri sew da kollu li seħ matul iż-żjara. Morna fis-sede ta' Sipol e, u dawruna dawr hemmhekk, is-sede kienet offruta mill-Istat mill-Ungerija, e, l-sede qiegħda f'binja li ġiet rinnovata u tinsab f'post sabiħ ħafna u hija binja impressjonanti. Però mit-tera ser e, ikollhom daqsxejn nuqqas ta' spazju għaliex issa għandhom inkariki ġodda u barra minn hekk Eh, illum il-ġurnata hemm interess ħafna ikbar fil-ħidma li għamlu huma. Is-Sur Schroeder, id-direttur, eh, tkellem fuq il-bidla fl-isem eh, li jissa l-Aġenzija ġiet jisimha Aġenzija tal-Infurzar u t-Taħriġ u din il-bidla fl-isem servit biex kompli saħaħ il-mandat tagħhom. Xħata ġdida introdotta mill-qafas huwa l-obbligu legali li hemm fuq l-Aġenzija mhux biss li appoġġaw jikkoordinaw l-attivitajiet li jagħmlu mal-imsieħba tagħhom imma anka li jimplementaw it-taħriġ u jiżviluppaw eh, għodot ġodda għal-taħriġ. Fl-2017, fil-kontest ta' prioritet politiċi li jibdew jevolvu malajr, is-Sipol eh, organizza 208 il-attività differenta fostom 95 il-webinar u 8 kors eh, online. Biex tifmu daqxejn kif eh, ħadem dan it-kabbir, tikom xifti ċifri. Fl-2014 il-numru ta' parteċipanti fl-attivitajiet ta' Sipol kien daqs 10.000. Fl-2017 il-numru kien tela għal 23.700 il-parteċipant. il parteċipant ir-rata ta' sodisfazzjoni tal-klijenti wkoll hija għolja ħafna. L-attivitajiet ta' taħriġ huma effokati fuq eh, eh, il-prioritajiet politiċi eh, jibdew li żed mill-istaff tagħhom u l-ħtiġijiet li għandhom l-istaff. Allura, it-taħriġ li joffru mhuwiex biss teoretiku imma jagħtuhom informazzjoni prattika fuq kif għandhom joperaw fil-prattika u dan it-talim jingħata minn esperti internazzjonali ta' arfin oli. Is-sipol eh, organizza wkoll eh, ċentru ta' arfin u l-kooperazzjoni f'dan il-qasam ilu jeżisti għal snin twal fil-fattem livell oli ta' taħriġ dwar il-ġida kontra terrorizmu u jina ta' wkoll informazzjoni permezz ta' sessjonijiet ta' taħriġ konġunt. Is-sipol identifika li hemm ċertu ħtiġijiet ta' taħriġ li għadhom mhux qed jintlaqgħu għalissa u dan brabta mal-ċiber kriminalità huma jaġixxu wkoll eh, f'dak li huwa l-kriminalità organizzata u jisaxħu kol il-kapacitajiet ta' pajjiżi terzi. Fil-fatt hemm skema pilota illi jisima' EU Counter-Terrorism Partnership Program. U eh, f'din l-iskema hemm saħbin ukoll pajjiżi mill-Vant nofsani u pajjiżi Afrikani. Ja skema utla ħafna sabiex ikun hemm skambju ta' esperjenzi mal-istaff operattiv biex dawn ikunu jafu x'jagħmlu f'sitwazzjoni ta' terrorizmu il-promozzjoni ta' drittijiet fundamentali hija element prinċipali fix-xogħol li jagħmel is-sipol. Madankollu Sur Schroeder u anka l-istaff eh, liħor kemm darba saħqu illi iż-żida fix-xogħol tas sipol eh, ma kienitx akkumpanjata minn żida fir-riżorsi u għal daqstant. Matul il-laqa dan għalwunna bosta drabi. Matul id-diskussjonijiet kemm il-darba għalunna illi il-qafas finanzjarju plurianwali li jmiss għandu jipromuovi allokazzjoni ta' fondi iżid ibbilanċjata u sostenibli fil dak kollu għandu xaqsam mal-qasam tas sigurta interna. Biex nagħlaq. Jina personalment verament napprezza l-kwalità tax-xogħol li jagħmel is-sipol U fid-dawl ta' riżultati u reputazzjoni tajba ħafna li nexxera tikseb l-Aġenzija f'dawn l-aħħar snin, nemmen illi l-għazda li għamilna f'dan il-Komitat u fil-Parlament biex eh, nżommu eh, entità speċjalizzata fil-taħriġ Naħseb illi kienet għażla eh, verament tajba, għażla immirata lejn il-futur. Xtaqt nġbet l-attenzjoni tal-kollegi illi verament hemm bżonn illi din l-aġenzija jizdidula ir rizorsi għaliex tagħmel eh, xogħol verament siwi u nżommu f'moħħna wkoll li l-mandat twessa u għandhom eh, ħafna xogħol fuq spallejhom. Għalhekk jiena xtaqt nsejjaħ għall allokazzjoni ta' fondi mill-budget iżjed bilanċjata u sostenibli. Nixtieq nirringrazzja mill-ġdid il-kollega tiegħi is-Sur Mamikins talli ingħaqad miegħi fil-laqat li kellna u diskussjonijiet li kellna ma' Sipol. U nirringrazzja l-istaff tal-libe tax-xogħol li jagħmlu u tal-abbozz tar rapport li ħejjew. Grazzi. Grazzi ħafna Kinga Hemm iżjed kollegi li jixtiequ jgħidu xi ħaġa fuq ir-rapport ta' Sibol ta' Sipol. Jekk l ringrazzja Sinjura Gall tar-rapport u xtaqt infakkar illi u importanti ħafna dan il-komitat iżom eh, jagħmel monitoraġġ tax-xogħol ta' din l-aġenzija u jara li jkun hemm konformità mar regoli proċeduri. Grazzi ħafna lek ta' dik l-informazzjoni li tajtna. Grazzi. Kollegi, Mela, il-11 u 6 minuti il-votazzjoni tibda f-11 u kwart plezat. Ħanistennew sama jissieħbu maħna iżjed kollegi. Il-votazzjoni elettronika tibda f-11 u kwart. U naħseb il-ħaniqaf sama jiddu l-11 u kwart.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 Kollegi, kieġabkom ħudu postkom biex nibdew il-votazzjoni elettronika. Inwedkom li ħanibdew fil-ħin. Iva, Thomas, ħanibdew dal-waqt. Mela, kollegi, se nibdew. Xtaqt namel avvis, wieħed? Fil-bidu tal-laqa diġaħet qed li fuq il-kwistjoni tal-Privacy eh, Shield, tarka ta' privatezza, ser ikun hemm bżonn nirfinaw ftit iżjed il-kompromessi u għal daqstant għal din ir-raġuni u anke minħabba raġuni ta' tendenza il-votazzjoni fuq il-Privacy Shield ħan ipposponuha. Jiena dan diġà qedtu fil-bidu tal-laqgħa ma xtaqt nerġa' infakkarkom bilna li dak ikun liżjed eh, l-aħjar mod kif niproċedu. Ser nivvutaw fuq eh, dak il-fajl imbagħad meta ikun possibbli. Issa il-rapport li miss huwa fuq l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill fuq il-tħul fis-seħ ta' dispożizzjonijiet li fadal kollegi ħudu postkom fil-kwiet se ġabkom ħanifutaw fuq il labbozz tal- Deċiżjoni tal-Konsil fuq it-dħul fis seħ tal-pjeda tad dispożizzjonijiet li għandhom xi qasmu mas sistema ta' informazzjoni ta' Schengen fil-Bulgarija u il rumanija Il-numru ta' referenza tad dokument tal-Konsil fl-aġenda huwa żbaljat. Il-numru għandu jkun wieħed ħamsa tminja tnejn zero żbarra wieħed żbarra 2017 rev wieħed. Ir-rapporter Sinjor Makovej tixtieq tintervjeni. Grazzi ħafna. Illum robna ħafna għax-Schengen, ir-Rumanija u l-Bulgarija jafu bl-allerti li daħlu stati membri oħra fil-kas ta' persuni illi Eh, jiġu miċħuda mitħul fil-pajjiż. Imma l-pajjiżi l-oħrajn ma jistgħux jaraw l-allejti li tintroduċi l rumanija jew l-Bulgarija. Issa b'dan ir-rapport l-allejti li jintroduċi l-Bulgarija u l rumanija fl sis ser ikunu viżibbli għall-Istati membri kollha. U allura dan ifisser illi ser ikun hemm kooperazzjoni prattika fuq livell eh, politiku ma l-istati membri kollha u għalhekk qed ngħid li qrobna ħafna iżjed lejn ix-Schengen l-aħħar ħaġa illi nixtieq insemmi hija illi s-sigurtà tal-ċittadini Ewropej kollha għalina hija essenzjali u għalhekk l-Istati Membri jridu jintroduċu data korretta fil-waqt u għandhom jikkooperaw ukoll. Thank you very much. We can now proceed to the Grazzi ħafna. Issa ser nifutaw. L-amendi kollha ġew irtirati u għalhekk nistgħu nagħmlu l-votazzjoni finali permezz ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Everyone voted. The vote is closed. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddit 34 vot favur, wieħed kontra u żewġ astensjonijiet. Nifirħu l-rapporter. Grazzi, Signora Makovej, nistaw naddu għal-votazzjoni li jmiss. Illi huwa rapport fuq il-ftajin bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera fuq regoli supplementari brabta mal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-frontieri esterni u l visa bħala parti mill-Fond ta' Sigurtà Interna. Ħanamlu votazzjoni ħarija, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda 34 favur, 1 kontra u 3 astensjonijiet. Naddu għal votazzjoni li jmiss huwa votazzjoni fuq ir-rapport fuq il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda fuq ir-regoli supplementari prabta mal eh, l-istrument tal-appoġġ finanzjarju għal frontieri esterni u l-viża bħala parti mill-Fond ta' Sigurità Interna. Ir-rapporter huwa Sur Vistisen tixtieq tintervjeni? Awek jgħad? Le mhux jgħad awek mux ħajintervjena x mux jatawek, tinkwetawx. Ma importax ma ġara xej, Thomas, għalfej maġġel. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda 33 favur, 1 kontra u 3 astensjonijiet. Issa, votazzjoni biex għal-ħatra ta' membru tal-panel skont artiklu 14-3 ta' regolament 2017-1939 fuq l-EPO. Aħna ċevejna dan is suġġeriment mill-gruppi ġi suġġerit Antonio Mura. Il-votazzjoni ħatkun votazzjoni elettronika sigrita, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa? Għadda. 34 favur, 3 kontra u astensjoni waħda. Bekk il-nominazzjoni ta' surmura għaddit. Grazzi, votazzjoni tispiċċawek, il-laqa tispiċċawek, il-laqa li mis ħatkun fl-4 ta' ġunju fit-tlieta, grazzi.